Vejna tal-bit għal ħatrit u bidliet tal-Komitatu Delegazzjoni ta' Parlamentari se jkunu fil-minuti ta' seduta tal-lum jekk memx kummenti u għalhekk il-minuti jkunu adottati u